Sinjur Mastella għal minuta. Is-Sinjur Mastella mhuwiex fis-sala. Is-Sur Mastella għandu il-kelma għal minuta, Sur President, grazzi non si sente. Gra Grazzi. Tista tinstema ċar il-ftejim ta' qafas li għadna kif għaddejna e, eh, jisaxħaħ ir-rwol il-onorevoli membru għet jaħseb li ma jistax jinstema ma fil-fat għet jinstema tjajt il-president. Iva, sur Mastella dan il-ftajim qafas jisaxħax ir-rwol ta' dan il-parlament u dan minħabba tħul fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona. Aħna tajna l-konfidenza li sur Barroso u issa nispennew illi ju iwieġeb u jirrispetta l-poteri li għanna u aħna nipretendu li jkollna kooperazzjoni iktar mill-qrib biex jissaħħaħ id-dialogu bejn żewġ istituzzjonijiet huwa qabel f'din il-Kamra li għandu jkun hemm dialogu fuq kwistjonijiet fundamentali u qal eh, li jista' jirrapporta fuq il-konsekwenzi tas segwitu tal inizjativa ta' leġislazzjoni sa tletxu mill-implementazzjoni tagħha. Dan huwa metodu demokratiku tajjeb joffri sħubija speċjali biex jipproteġi żewġ interessi tal-Ewropa għandna bżonn iktar responsabilità min-naħa tal-Kummissjoni u anke min-naħa tagħna lejn iċ-ċittadini Ewropej u dawn l-għanijiet kollha jinħtieġu eh, commitment minnaħa naħa żewġ naħat kollha kif ukoll mill-gvernijiet din l-Europa ja waħda li għanna nofrula li ċittadini fil-ħamis snin li ġejjin. Grazzi, President, jiena votajt favur din il-Kommissjoni u anka favur il-ftejm ta' qafas illi huwa pass storiku daġi prezentat li li bħala ħaġa lesta maġiġ id-dibatt u id-detalji mhumiex ta' bżonn. Jien għandi xi problemi dwar xi eh, tekst li hemm dwar ir-riskju ta' kollużjoni bejn il-Parlament u l-Kommissjoni f'dak li għandu xaqsamma laqat konġunti u it-tfassil tal-agenda. Allura jien nixtieq li jkun hemm tiswijiet li għandhom isiru fit-test. Qalu mod sew li l-Parlament issandu ktar poteri u rridu vera naħdmu fl-imkien mal-Parlament imma mhux b'kollużjoni biktar poter ikun hemm iktar ħtieġa ta' demokrazija fih dan il-Parlament. U issa għandu l-kelma s-sur daħanan ħadd minn dan eh, minn f'din is-sala ma jista' jemmen verament li minn 500 miljun eh, ruħ fl-Ewropa irnexxilna ndaħlu fil-kulleġġ tal-kummissari tal-Kummissjoni li 27 l-aħjar nies li stajna nsibu. Il-min il-min fit il-min għażilna kandidati illi fil-fatt huma ir-riżultat ta' kompromess li ġejjin minn gvernijiet nazzjonali b'sitwazzjonijiet dubjużi. Nati per eżempju l-eżempju ta' Lady Ashton minn pajjiżi il-gvern tagħna fil-fatt ma ma qablux maħax ma titkellimx il-Franċiż imma din hija l-inqas problema li għandha il-baronessa Ashton per eżempju qatt ma ma faċċjat eh, l-elettorat. Kif inu possibli, per eżempju, illi nistgħu nippretendu li itati elezzjoni ta' demokrazija li per eżempju Kuba, jekk lejdi jeshten innifisa qatt ma eletta. Aħna din ġu akkużati li aħna kontra l-Ewropa. Imma aħna imma fil-fatt eh, ġilidna kontra eh, nukleari, il-preżenza tan-nukleari. U l kikum għamilni xek, eluf kbar ta' postijiet kienu jintilfu. Issa niġu għall-ispiegazzjoni tal-voti dwar il-kulleġ tal kommissari U nibdew missur Spatik. Għadxu, Grazzi sul President jien ukoll nixtieq nifraħ il-kolleġġ il-ġdid, il-Kummissjoni ġdida. Imma nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' kulħadd fuq xi fatti li insejnijhom fid-diskussjonijiet fih dan gruppi differenti u fil-plenarja jien għandi f'moħħi l-proċedura tal-ħatra Meta qed nitkellem meta tkellimt fih dan il-grupp tiegħi jiena qed diġà illi l-kandidati għandhom iġu appoġġjati minn bejn wieħed ieħor menu żewġ terzi tal-pajjiżi tal-parlamenti nazzjonali. Dan huwa punt li rrid tinsemmi aspett ieħor huwa il-Kummissjoni ġdida għandha toqgħod attenta partikolari għal protezzjoni tal-negozjanti Ewropej minn importazzjoni minn pajjiżi li man, ma jħadnux l-istess valuri li għanna ħna. Jien għandi f'moħħi istituzzjonijiet demokratiċi dawn huma l-essenzjali prinċipali illi għandhom jirċievu fondi appropriati aħna rridu nifmu l-importazzjoniet minn dawk il-pajjiżi ifixklu il-kompetitività tal-membri tagħna. Is-Sur Hanan għal darboħra biex jista' jkompli minn fejn ħalla l-aħħar darba. Grazzi, Sur President. Fej kont qed isaqs il-kelliem. Il-baronessa Ashton eh, qed jakkużawna li eh, qed jakkużawna li aħna kontra l-Ewropa kiku aħna ma tajnix il-kontribut tagħna, il-kontinent tagħna kien għal darbora jkun maqsum fi tnejn. L-ebda Ewropew jew ġenwin jew demokrat jista' jappoġġa daw il-kandidati. Meta vvutajna għal din il-Kommissjoni aħna fil-fatt qegħdin nivvotaw għat tħassi tal-integrazzjoni Ewropea U jissanna spiegazzjoni tal-voti, tal-ħatta tal-Komissjoni nibdew u nibdew bis-Sinjura Eva Zanikki. Grazzi President. Jina kontenta li votajt favur dan il-kolleġ tal-Komissari. Kontenta il li xina rajt irġielu nisa li huma preparati sew eh, bi programmi speċifiċi partikolarment l-Antonio Tajani bniedem ta' valuri kbar u li ħadem ħafna fuq l-industrija u bħala viċi president tal-komitat nixtieq ngħid xi pressjoni tajba ħafna kelli dwar il-kummissarju u li nemmen li għandha tkun punt ta' tluq tajjeb jien nixtieq ilhom suċċess eh, kbir. Grazzi Sinjura Zanikki u issa sur ja Grazzi President. Bl-sfidi li għanna u d-dimna bħala Ewropa u importanti u għasew il-li għanna komissjoni li hija lesta biex tibda taġixxi u żgur li huwa importanti d-dialogu u l-kooperazzjoni bej Parlament u Kommissjoni. Il-vot li għamilna llum huwa bażi xiera u sot għal dan. Issa l-Parlament għandu drittijiet ta' kodeċiżjoni u flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill. Issa qed naħdmu flimkien mal-Kummissjoni qed nuru fiduċa fihom imma nikkritikaw fejn hemm ħtieġa l-ebda kwistjoni issa ma tista tiġi solvuta e, il-bot mill-parlament. U jindiġat kellim dwar din il-kwistjoni f'din il-sala. Is-sur Antonio Zissa. Grazzi, President. Sinjuri, jina, eh, jina votajt favur għal-Komissjoni ta' Barroso għax naħseb li ħatkun kapaċi tiffaċċa l-sfidi ekonomika u finanzjarja, sfidi illi e, wieħed irid ikun determinat biex jiġilet kontra tagħhom, però hemm xi suġġetti wkoll li e, jina naħseb li għandhom e, jina tawa attenzjoni tajba, per eżempju l-politika reġjonali li importanti ħafna għal-grupp għall-izvilupp u tkabbir. mandux ikun qed naqis fil-budget f'dan ir-rigward u naħseb il-ċittadini Ewropej jaqblu miegħi l-emerġenzi f'ħafna zoni urbani eh, għandhom bżonn bżon l-appoċ, appoċ għal-housing, per eżempju, dan għandu jkun priorità tal-Komissjoni l-ġdida li jien nixtieq nifirħila ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sur Il-mikrofonu ma xelux. Jiena votajta sul Varroza għal president tal-Kummissjoni ħames snin ilu. Imma ma kienx hemm l-ebda alternattiva, ma kienx hemm xejn, ma kienx hemm għażla Illum appoġġajt il-sur Barroso però ikolli ngħid qalbi kienet ila għax hemm ħafna problemi bil-Kummissjoni u kif inhi Ma stajtx nappoġġa eh, il-Kummissjoni li fija kummissarju illi għadu qed jitallem l-affarijiet issa. Kiku dawn kienu xi studenti qegħdin jagħmlu l-eżami fl-università kien ikun hemm minnhom li jitkeċċew mingħajr ma jieħdu id-degree. Eh, mm, kif nista' nappoġġa jien kummissjoni fejn il-kummissjoni eh, Daniża eh, għandha dik l-attitudni fir-rigward tal-pajjiżi ta' pajjiżi jiena għalhekk ivvutajt kontra din il-kummissjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Ġawħi kien issa. Grazzi, President, jina eh, votajt kontra il-Kommissjoni l-ġdida għax se tkompli biex xogħol eh, neoliberali, politika neoliberali li tiġa il riżultat fi kriżi diżastruża fil-ekonomiji kapitalisti ta' ħafna mill-istati membri din il-Kummissjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea ħad tkun l-istess imbit ares bil uh, din it-tikketta neoliberali ta' Barroso, il-liberalizzazzjoni, deregolazzazzjoni u l-privatizzazzjoni implementati Eh, għal negozji l-kbar Ewropej għandhom eh, riżultat dizastrus għal poplu minħabba l-standard of living u anka mħabba taxxi. Fil-Greċja, fil-Irlanda, il- il-Komissjoni il qablet illi, illi huma il-working class illi ħajħalsu fil-waqt li jkun hemm bailout tal-banek. Eh, rridu naħdmu kontra dawn it-tip ta' politiki dizastrużi, rridu nopponuhom, rridu nopponu din il-Kummissjoni Ewropea ġdida. Grazzi ħafna, jgħid il-President għal eh, votazzjoni li jmiss, Sur Ħalan. Sur Ħalan mandux eh, spiegazzjoni tal-vot. Grazzi l-President tal frankajtina l-ħin, mela Sulvan Hecker. Hacker. Grazzi ħafna, President. Aħna smajna eh, serje ta' diskorsi dal-ħodu, ħafna minnom kienu tijduna biex ma napoġġawx il-Kommissjoni Ewropea. U għalek uża il-ftitin li għandi biex eh, nsemmi illi din il-Kommissjoni ġdida Ewropea tmur ħafna li lin fil-rigward tal-appoċ tal-Turkija eh, eh, bħala membru ġdid. Eh, il-maġġoranza tal-ċittadini Ewropej fil-fatuma kontra din il-ħaġa. Il-Kummissjoni Ewropea qed qed titlo politika ġdida fuq il-migrazzjoni li ħat permetti miljuni wa xiren ta' miljuni eh, li mhumiex Ewropej li jissieħbu ma' l-Ewropa meta aħna tiġanna miljuni li huma qiegħda l-ebda minn dawn il kummissarji ġodda individwali ma semmow li ħamlu xi ħaġa fuq id-deficit demokratiku u għalhekk jiena votajt kontra il-Kummissjoni ġdida. Is-Sur Speroni issa. Grazzi ħafna, President. Fil-Komissjoni l-ġdida ma kenniex risposti sodisfaċenti fil-rigward tal-immigrazzjoni illegali, li nwaqfuwa din l-immigrazzjoni illegali ġol-Unjoni Ewropea. Eh, din kienet eh, din bizzejiet fija infisa biex wieħed ma japprovax il-programm u il-Kummissjoni ġdida. Il-Kummissjoni u l-President tagħha ma rriġux, ma tantx taqu, għadu l-ura mill jaċċettaw il-leġizlazzjoni minnaħa tal-parlament u dan huwa insult għad-demokrazija, għax aħna wara kollox edin hawnhekk eletti b'mod dirett miċ-ċittadini. E, ma jirrispettawx id-dritt tal-inizjattiva, e, anzi dan jiġi imminata bitrattat ta' Lisbona għal-kem fl-artiklu 225 eh, eh, eh, din il-ħaġa tissemma għalhekk din kienet raġuni biżżejjed biex jien ma nappoġġax il-kummissjoni l-ġdida. Il-kalim li jmiss. Grazzi, Sir President, meta għed ħares lejn il-kandidat li kena għoddimna l-lum ħafna f'din il-kamra. Eh, kienu eh, jgħidu li kienem minnom li tajbin ħafna, kienem minnom li kienu ftit tajbin, u kienem minnom illi ma kienu għadin joffru xej, u kienem min ma rispondix eh, mistoqsijiet fuq il-passat taħom imma aħna ma sarniex nivvotaw fuq il-kummissarji individwali. Bil-fors ridna nivvotaw bħala blokka bħala grupp u jeddin xi ħaġa illi ma naqblux maħalek stenejt jiena. Aħna smajna il-Sur jitkellem dwar ir-risposta għal-kriżi jekk wieħed irid jirrispondi għal-kriżi jena raw li konna impact assessments uh, tajbin tal-direttivi u l-regolazzjonijiet. Kiku nistaw innaqsu regolamenti li għaddejjin minn din il-kamra kiku jkun ħafna aħjar. Is-sur diva għal-minuta. Mikrofonu. għal-kellim. Grazzi, Sur President. Jena kontalet eh, minn nis ta' xlok ta' pajizi. Memx riforma, memx transparenza, memx akkontabilità u lanqas ma hemm konferma responsabbli. Is-Sur Barroso għandu il-konferma tiegħi u wkoll xi kummissarji oħrajn li ħdimna maħħom fil-passat, pero dan ma jfissirx li vot ta' konfidenza fuq il-kulleġġ kollu kemmu. Kull komissarju huwa uniku fl-istorja politika u la ebda persuna oħra f'demokrazija ma għandu il-poter li jibda leġizlazzjoni eh, u jibqa' dejjem l-istess leġizlazzjoni u jiġi elett mod individwali permessa ta' Din ħadd. Din mhija xi ħaġa sur President u għal daqsant jiena jkolli ngħid li kellina stjeni mill votti għaj, Grazzi. Grazzi Sur Deva. Is-Sur Klaus jekk jogħġbok. Grazzi. Sur President jina votajt kontra il-Komissjoni l-ġdida għaliex ma ċivejna l-ebda indikazzjoni li il-Komissjoni l-ġdida se tagħmel xi ħaġa biex tipprova tnaqqas id-differenza li hemm bejn l-Ewropew medju fuq naħa u l-istituzzjonijiet fuq in-naħa l-oħra. Aħna għanna kummissarju ġdid, responsabli għal politika ta' tkabbir, u jena mor ta' smiet dan il-kummissarju fil-Komitat tal-Affarijiet Barranin u jider li nuqqas tarjida li jisma xi oġġezzjonijiet li t-Turkija li mhijiex Ewropea ser tidħol fl-Unjoni Ewropea. Dan ix-xogħol jola dew għal ħafna ħames snin u ma nistgħux nwafquh il-fatt huwa li it-Trattat ta' Lisbona huwa instrument li ma tantx huwa tajjeb u mhux ħajoffri futur sabiħ għal ħadd. Grazzi ħafna, minuta għas-sur Batin. Grazzi sur President, jiena votajt kontra l-Kommissjoni għaliex ma nix nixriċ niġi mmexxi mill-Kommissjoni Ewropea ta' kwalunkwe tip ta' kompożizzjoni. Però raġunijiet oħrajn ukoll. Qatt tal-membri tagħha kienu membri ta' partiti komunisti jew inkella kienu assoċjati magħhom. Eżempju, Is-Sur Barroso, Is-Sur Sekovic, Is-Sur Fjule, Is-Sur Pibels u Is-Sur Fotocnik biex nsemmi xi ftit. Is-Sinjura Ashton eh, kellha x'taqsam diżarmament nukleari li huwa ftit aħjar mill-komunisti. I miex suppost tkun responsabli għal eh, portafol li għanda. Il-baronessa imminat il-politika ta' diffiża ta' pajiza ta' pajjiża stess metaħna konna qed nefaċċjaw eh, teddida minnaħa tal-ledowa tagħna. L-Ewropa miexja lejn dizastru. Aħna issa mexxija minn komunisti u kollaboraturi tal-komunizmu. Grazzi, Sur Batten. Is-Sur Kelly għal minuta. Grazie, Sur President. Jena ivvutajt favur il-Kummissjoni lum għaliex fil-ċirkustanzi u hija l-aħjar ħaġa li nagħmlu. Għandna bżonn kommissjoni u issa għandna kommissjoni. Però ħafna kollegi qalu tajjeb ħafna li jkun hemm sistema aħjar kieku kull kummissarju jiġi eh, eh, elett skont il-mertu tiegħu stess mhux bħala blok. Jekk inti tażel tim biex jirrappreżentak ma tażlux bħala brok iżda tażlar lin-nies individwalment u hekk ikonna riżultati aħjar. Jiena naħseb li din hija l-aħjar sitwazzjoni u għandna nirriformaw ir-regoli li għandna bħalissa biex nassiguraw li id-darba li jmiss kull eh, kummissarju jiġi elett individwalment u bekk ikonna l-aħjar kandidati li jistaw jagħtu l-aħjar prestazzjoni. Naħseb ikonna tim ħafna ħjar, Però sadattant jiena tinħares il qudiem biex naħdem il-qrib mal-Kummissjoni fil-ħames snin li ġejjin. Grazzi ħafna. L-aħħar spjegazzjoni tal-votazzjoni is-Sur Rubik. President, jiena kontent li qed nara konsens fil-Parlament, ħafna talbu għal Ewropa iktar b'saħħitha u l-konsens hija milna iktar b'saħħitna għal daqstant jiena kontent li hawn vot pożittiv fir-rigward tal-Kummissjoni. Hija Ewropa b'saħħitha li tista' tkun Ewropa għal Ewropa soċjali u jiena naħseb smajt li l kummissjoni tajt li inti tista' biss tqassam il-ġid li diġà ġi ikkreat għal daqstant u importanti li naħdmu biex intejbu l-edukazzjoni u taħriġ iżda wkoll l-infrastruttura ġewwa l-Ewropa u li niffukaw mod partikolari fuq ir-riċerka. Huwa faċli li il-sinjuri isiru foqra, però ikun ħafna ħjar Eh, biex tagħmel eh, u rridu iktar sforzi biex namlu l foqra senjuri u dak li rridu namlu namlu l foqra iktar senjuri fl-Ewropa. Grazzi ħafna kena ħafna spiegazzjonijiet tal-voti, issa wasalna fit-tmim ta' dawn l-spiegazzjonijiet u il-laqa eh, li jmiss ser tibda fit-tlieta madwar 20 minuta oħra. Nispera li ikkolkom li klat tajba, grazzi.